Mes chers collègues, Collègues. La séance est ouverte. Nixtieq niftaħ eh, din il-laqa imma qabel ma ngħaddu għall agenda tagħna kulħadd naħseb naħseb sema dwar it-traġedja li seħħet il-birak eh, fil-Mediterran rip il-kosta mal-Libja miktar minn seba mit vitma persuni li kienu għet jħarbu lejn l-Europa sabiex jħarbu mill-faqar u il-gwerra u aħna naddu l-kondoljanzi tagħna għal dawn il-vitmi, il-familji, il-raba tagħhom. Nixtieq nitlobkom ħalli tqumu bil-wiqfa għal-minuta ta' silenzju. il-minuti ta' silenzju mhux biżejjed eh, smajna li Issa stess eh, sar naufraġi wieħor ma nafux kemm mitu nies. L-Unjoni Ewropeja għandha tiffaċċjaw taħdem fuq din il-kustjoni ta' migrazzjoni, ġifiri il-gvernijiet tagħna u l-Unjoni Ewropea wkoll ikollhom bżonn jieħdu impenji li huma iktar ċari u dawn l-impenni għandhom isiru realtà budgetarja. Sinjura Mattias. Mr. Mr. Chair. President. Inti tlabtna sabiex nqumu bil-wieqfa biex nirrespettaw minuta ta' silenzju. It-tielet darba din il-ġemma iktar minn elf persuna tilfu ħajjithom, ekk kif bdejna il-vot l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li qegħdin uh, fil-pjazza ta' Lussemburgu, Plus Lux, u għet jitolbuna sa' biex um, ninaqdu maħħom um, għal 10 minuti qabel ma nibdew il-vot tagħna, ġifiri biex immorru il-pjazza flimkien ma dawn l-organizzazzjonijiet aħna, jgħid il-President, esprimejna is-solidarieta tagħna permezz din il-minuta ta' silenzja u kulħadd huwa konxi dwar kemm is-serja din is-sitwazzjoni naħseb li l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew li itħassib tagħna isir vot u mbagħad li naċċertaw li eh, natu iktar flus għax naħseb li l-Europa mhux qed tifhem kemm serja din is-sitwazzjoni u kemm kbira din it-traġedja. Mingħajr dubju ta' xejn din hija priorità għal Ewropa ġifieri jrid ikollna iktar integrazzjoni politika. Għalhekk mela jekk taqblu issa se ngħaddu għall-aġenda tagħna. Nixtieq eh, Nkun naf jekk eh, tistgħu xintkom tapprovaw l-aġenda mhux qed nara oġġezzjonijiet, jiġifieri approvajna l-aġenda u nixtieq nivverifika li l-minuti tal-laqgħa ta' 26 ta' Marzu ma tkomx oġġezzjoni għalihom le mela napprovom. Issa nixtieq nadi l-mikrofonu lil Roberto Gualtieri peress li ħajkun il-President tal-Vot Jiena eh, se niftaħ il-laqa, ftaħt il-laqa, se nalaq il-laqa, imma issa di l robert il-mikrofonu lil-Roberto. Grazzi Gian, nistaw naddu minnu fieħ għal vot l-ewwel u qabel kollox nixtieq nagħmel verifika elettronika għalhekk se niftaħ mela il-votazzjoni biex nagħmlu verifika elettronika. Dil-magni qed jaħdmu sewwa. still a consistent number of colleagues we should put Um, xi kollegi li għadhom ma użawx il-karti tagħhom ta' votazzjoni sur Fernandez. Iva, um, xaħt li tiġib il karta tiegħi tal-votazzjoni. Okay. We can close. And we can immediately pass to Signori, mela naddu minnu fiħ għal votazzjoni. Kompromess A, minnu huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addiet. Kompromess B, minnu huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addiet. Kompromess C, favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess D favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess E favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess F għanna vot maqsum għalek se nivvotaw f'tlet partijiet l-ewwel parti ta' kompromess F minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tielet parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 672 minu għafavur, et nitkellem dwar paġna 14 ta' dokument ta'kom. Se jkun hemm xi żidiet żgħar peress li irċevejna tal-bieċa fl-aħħar minuta. Mela, ħanaddu għal paġna 14 emenda 672 minu għafavur. favur kontra astenzjonijiet għaddit issa se naddu għall-emenda 739 paġna 15 min huwa favur il-paġna li jmiss. Dawk li huma favur emenda 739 ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, issa nistgħu ngħadu għal kompromess ġe min huwa favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet, kompromess H min huwa favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet, kompromess I favur kontra astensjonijiet, għaddiet, kompromess je, favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess k favur kontra astenzjonijiet għaddiet amenda 879 istess pal kont 39 minu għafavur, et niskellem dwar paġna 29 minu għafavur, favur So I don't tell the page anymore because you have different pages, sorry. Il-paġni huma differenti għalhekk mhux se ngħid ehm, in-numru tal-paġna. Mela, binwa favur kont 39, favur kontra astenzjonijiet eh, għaddit kompromess elle min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess emme favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess enne żewġ partijiet l ewel parti min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet it tini parti min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess o emenda bil-fom mill-alde naddu għal vot fuq l-emenda bil-fom tal-deg minn favur kontra. I put to the vote the oral ħanivvutaw l-ewwel fuq l-emenda bil-fom, mhux fuq il-kompromess, l-emenda bil-fom mill-alde. Min huwa favur, kontra, Astenzjoniet. maddiċ. Issa se naddu fuq kompromess o minnaj l-emenda bil-fom, min huwa favur, Le, għet il-President, le, dan il-vot mux maqsum fit tnejn Min huwa favur, kontra astenzjonijiet għaddis. Issa se nadu għall-emenda 1019. Min huwa favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa se nadu fuq eh, emenda 1033 f'żewġ partijiet l-ewwel parti tal-emenda 1033 minn huwa favur, minn huwa kontra, astenzjonijiet, maddiċ it-tieni parti minn huwa favur, minn huwa kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Issa se ngħaddu għal reġi trid mikrofonu jekk ħadd titkellem. Mela dwar din l-emenda 1033 ma kienx hemm żewġ partit fuq il-lista tagħna ta' votazzjoni. Secretariat received a request to have to have this Mela, segretarjat Iva, mela, eh, irċivat eh, talba sa biex dan il-vot ikun maqsum fit-tnejn, naħseb mill-grupp ta'kom stess, u dana ġi rifjutat għax dawka kontru, kontra kienu iktar minn dawk favur. Okay, so we can go to... Issa, signori, se nadu għal-reġi 28. Dawk li huma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess P, dawk li huma favur. P, maqsum fi żewġ partijiet. L-ewwel parti ta' PEM min huwa favur kontra astensjonijiet għaddit, it parti ta' PEM favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess E min huwa favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess R min huwa favur kontra astensjonijiet għaddit Kompromess esse Favur kontra astenzjonijiet għaddis Kompromess te Favur kontra astenzjonijiet għaddis Kompromess U. Favur kontra astenzjonijiet għaddis kompromess ve fa ifi żewġ partijiet L-ewwel parti min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess w min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess x min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, Kompromess Y, favur, Contra, astenzjonijiet, għaddit, kompromess C, favur, kontra, astenzjonijiet, A. kompromess Contra favur, kontra, addit, għaddit, a p, favur, kontra astenzjoniet għaddiet, kompromess AC favur kontra astenzjoniet għaddiet, kompromess AD favur kontra astenzjoniet għaddiet, kompromess AE favur kontra astenzjoniet għaddiet, kompromess AF favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess AG favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess Issa se naddu għall artiklu 20 mawx kompromess se nivutaw fuq emenda 1466. Emenda 1466. Is-sekretarjat eh, kitibli li rridu nivvotaw fuq artiklu 20 bil-emendi individwali. Mela qed nitkellem dwar 1466. Għandi uh, din nota ċara minn għanti segretarjat, ma nafxie kawx ir-rapporters. Nara li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 astenzjonijiet maddiċ. A, akka, favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess A, I, favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess A, I, bis, favur kontra astenzjonijiet taddi Kompromess A, J, favur, kontra, assenzjonijiet taddi. Kompromess A, K, favur, kontra, assenzjonijiet taddi. Kompromess A, L, favur, kontra, assenzjonijiet taddi. Kompromess A, M, favur, kontra, assenzjonijiet taddi Kompromess AN favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess A O favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess A P favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess A P bis favur kontra astensjonijiet taddi Għanna u koll kompromess A, pe ter, favur, kontra, astensjonijiet jaddi, kompromess A, pe quarter, favur, kontra, astensjonijiet taddi, kompromess A, E, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess A, R, favur kontra astensjonijiet taddi kompromess A S favur anzi inkomplu anzi kompromess A S favur kontra astensjonijiet taddi kompromess A S bis blemenda orali l-ewwel nivotaw fuq l-emenda bil-fom dawk favur kontra astensjonijiet Taddi, issa nivvotaw fuq kompromess ASB e biss bl-emenda orali favur kontra assenzjonijiet taddi. U għalhekk issa nistgħu nersu għal AS e favur kontra assenzjonijiet taddi. Iva. Sur President, jiena daqsxejn sorpriża kull darba li Eh, inti t tissemmi dawn il bis il kwarter u t ser aħna bħala grupp ta' qaldi qatt ma kellna notifika fuq dawn l-emendi. Naħseb illi din hija l-verżjoni illi inaddit fil-tlieta però. U anzi dan eh, seħ għaliex kien hemm xi gruppi politiċi li anka wara l-iskadenzi eh, għamlu xi talbiet għal xie tibdiliet Però ma saru lebda tibdiliet fis sustanza ġifri l-ismijiet tal-emendi. Signora Golar, anka jekk kien hemm eh, vot wieħed hawnhekk qegħdin f'Parlament u kull membru ta' din il-Kamra jrid ikun jaf fuq xi qed jivvota, mhux sempliċement l-isem. Fil-lista ta' votazzjoni laqas biss għandna l-istess numri tal-voti. Tal tal Bħalma diġa għajet din il-verżjoni tal-lista ta' votazzjoni aħna għaddejnija l gruppi politiċi kollha kolla, kekom il-ħin biex tipprintjawa, forsi għatatkom il-verżjoni l-antika. Fit-tliet għaddejna din il-verżjoni li qegħdin li qed qoddiemi. U dan għaliex il-grupp ta'kom anka eh, grupp ieħor talbu għal vot maqsum addizzjonali għaliex kieku għandna il lista li għandek qudiemek inti. U għanna konferma illi din hija il lista illi batna fit-tlieta. Il-kellima tkompli tgħid illi eh, aħna qegħdin tant tard għaliex aħna kena naħdmu fuq dan il-ħadd fil-axija u darba oħra nitolbu pos li qas biss Inkomplu kompromess AS ter favur kontra Sur President tista' jekk joġbok tatidna il-ħin biex insibu dawn l-aspetti għax għasna fuq eżattament fuq x'qed nivvutaw. Sur Gular għandha raġun kompromess A S A S ter jew eh, premessa 14 A. Il-kellim sur lupejajt li dan din l-emenda mhux qiegħda fil-lista tiegħu. Okay, I gave enough time. Those in favor, favur kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess li miss. Ġifiri, il-kompromess a ah, esse quarter fuq premessa 14 ċe ġdid. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi ħanaqra sabiex tkun sa tiċċekjaw. Kompromess ASF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 fit-tlieta tawal nofsinhar, jiġifieri sa ta' ilu. No, eh, talba mis-sur Dupre biex jitkellem grazzi sur President, jina ma nafx, ma nafx ġara. Pero aħna ma konniex informati fuq dawn il-tibdiliet, fuq dawn il-kompromessi, aħna mistax nivvotaw. Meta ġew ċirkolati dawn l-emendi, dawn il-kompromessi, l-advisors tal-politika fil-gruppi. Meta? Dan it-test huwa bħal dak li ngħadda fit mim il-ġimgħa, però din il-bidla eh, li għandna hawnhekk hija sempliċement fl-isem tal-emendi ġifieri daħħalna daw il-klim bister, eċċetera. Grazzi ħafna jgħid sur Fernandez hawnhekk. Dawn huma emendi illi ġew iċċorkolati nhar il-ħadd mhumiex kompromessi ġodda. Dawn huma li kellna e, il-ħadd ġifieri. Mhux ġodda. Kellim li miss? Is-Sur Bullman? Iva. Palma għal il-korrelatur U verità wkoll dak li qed jgħid il-President naf kemm kienet diffiċli din il-proċedura għal kulħadd. Il-servizzi ħadmu matul tmim il-ġimgħa kollu biex ikonna dan test qudiemna, il-ġimgħa li għaddiet it-tnejn, it-tlieta, anka l-erba. Mod wiesa anka shadow rapporters kienu involuti biex noħolqu dawn il-kompromessi naf li surdu Dupre kien u smajna għall-oġġezzjonijiet kollha tiegħek. Pero ejja nifmu illi f'eżerċizzju bħal dan tant għanna pressjoni ta' żmien fejn il-ħadima tagħna qegħdin jaħdmu ħafna hawnhekk mhux qed inqisu biss il-gruppi politiċi anka il-kumitati jista' jkun illi fl-aħħar ħin illi jkun hemm sekwenza ġdida fil-istat tal-emendi. tal Ma jinbidel xejn. Mhux qed inbidlu s-sustanza dan huma l-istess kompromessi. Ekk ifmu illi kulħadd irid eh, jasal għal dan ir-riżultat u namlu progress. Grazzi ħafna tal-li tippruvaw tifmuna. Signora Riada. Jiena aħna laqas biss aħna biss ma aħna wkoll ma rċevejni din l-informazzjoni. Iva aħna naqblu li rridu eh, naħdmu però irridu nirrispettaw id-dritt demokratiku li kulħadd ikun jaf eżattament ċet jivvota. Nistaw forsi naqbdu dawn l-emendi u mbagħad nivvotaw fuq l-emendi li l-koll aħna informati dwarhom. Sa nerġgħu nirripeti. Hawnhekk qudiemi għandi email illi eh, kienet tinkludi din il-lista ta' votazzjoni. U il-gruppi kollha irċevew din l-email. Ħanerġa' nirrepeti. L-unika ħaġa illi qed tinbidel hawnhekk hija il-mod ta' kif qed jiġu spjegati dawn l-emendi ġifieri samnihom. Nista' noqgħod naqra emenda emenda, però aħna ħankomplu nivvutaw. Sur Torval, grazzi Sur President, għawnek qed tinħoloq ċerta konfużjoni. Palma għal il-kollega il Bullman, għaliex laqgħa waħda hawnhekk għandna ismijiet ġodda. Però jekk aħna m'għandniex dawn il-famużi ismijiet ah, għalina komplikat ħafna biex naraw eżattament x'qed tikkwota u x'qed titkellem, ma sax insegwu il proċedura mux għetni nikritika sur Bullman u anka sur Fernandez għamlu ħidma ċellenti, mux għet nikritikom blebda mod. Pero, aħna mux għet ta' eżattament edin nivvutaw, aħna nafdaw il-dawn il dawn il relaturi u nafu li man nbidel xej, pero ma nistax nsegu. Għan insisti. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-bidla il ta' numru zaħir ħafna ta' emendi, l-isem, l-isem bis. U dan huwa inkluż fl-lista ta' votazzjoni li intom irċevejtu. Mhux qed nivvotaw fuq xejn illi il-gruppi marċevewx mod formali, ma nafx dan dawnu mhux qed isiru eh, bħala kumment politiku għax il-kumment qed isiru mill-istess gruppi biss. Kulħadd tirċieva l-email. U issa san nkomplu. Issa, ħanivvotaw jekk hemm bżonn nitkellem bil-mod, il-punt għamiltuh tuħċar sa tinsistu pero aħna sa nkomplu. Din hija disgrazzja. Għaliex da m'għandux x'jaqsam għaliex l-email intbatet il-ħadd, però tafu jekk id-deputati kellhom xi ċans li għaraw dawn l-emails e, aħna kif nistaw nleħqu naqraw dawn l emails kollha. E, Sur Luke, enti approvajt l-agenda bħal gruppi politiċi kollha u ħadd ma saqsa xejn. Inti kellek il-possibilità li tagħmel dan, kull grupp politiku seta' jagħmel dan. Issa tal twist. Issa xaħat eh, ma joġbux kif għaddejja l-votazzjoni dum waqfu l-proċedura. Miskom tkellimtu qabel ma nistawx niblokkaw il-vot waqt il-votazzjoni nifisa. I will mention in any case now the amendment number. Jina san nitkellem u san semmi il-numri tal-emendi eh, u naqra u għalek intukom bizzejet ħin biex tamlu l-verifiki ta'kom. U dawn huma numru żgħar ta' emendi, ġifieri qed neżaġeraw daqsxejn, qed neħlu ħafna ħin. Ejja nkomplu, issa. Nivvutaw fuq emenda ta' kompromess AS Quinquess. Fuq premessa 14 D ġdid. Ibbażat fuq MP 15. Empel 15 anzi, dawk favur. A, S, Quinquis, premessa 14, D, ġdid, ibbażat fuq Empel 15, Empel 15. Ġifiri, ħarsu lejn l-opinjoni emple u taraw eh, il-punt mistaċ u s-sibu fuq xieċet netkellem. 14 d, d. ħaġa li kelkom fil-lista. Favur, kontra, assenzjonijiet, taddi. Kompromess A, T, dawk favur, dawk kontra assenzjonijiet. taddi. Kompromise A, U, bis. A, U, bis. Anzi, A, U, fuq premessa 16. 16. Wieħed 6, 16 favur kontra Assenzjoniet. taddi. Issa naddu fuq A, A u bis. Minu favur kontra astenzjonijiet tajjeb. Għanidilkom minnum tal-emendanti. A u bis hija marbuta fuq kalt sitta. Minu favur, min kontra, adottata. Mela, kompromess a ver fuq premessa zbatax. A ver premessa zbatax. I mean, sorry,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 kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda A w premessa 18 kien qed ikopru emenda 349 350, 351, 354, 355 u itre 28. Minu favur kontra astenzjoniet għaddiet issa nadu għal emenda 359 emenda bil-fom, Jiġifieri l għan vota fuq dan emenda bil-fom, Min favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. F'dan il-kas l-emenda bil-fom hija fija nifissa ġifiri mhux għafen irġgħu nirrepetu. Mela, kompromess a xe premessa 19 fejn qed nitkellmu fuq amenda 364 sa 377 u itre 365. Mela mill-favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għal emenda 382 minu favur, min kontra, astenzjonijiet, għaddit, kompromess AY fuq premessa 20. Dinja bazata fuq emenda 383 bis. Min favur, kontra, astenzjonijiet, għaddi għaddit. Kompromess AY biss fuq premessa 20A. Dinja bazata fuq emenda 380, 321, 81 u 332. AY biss, min favur. Kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess AY ter fuq premessa 20 B. Din hawnhekk qegħdin inkopru emenda 385 389, Agri 12, Tran 11 u 27 Kompromess AY ter min favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa naddu għal kompromess AY quarter fuq premessa 20 ċe. Et nitkellmu fuq emenda 388 u anka emenda 737 kompromess AY quarter. Min favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Għaddit? Kompromess A C premessa 21 fejn qed inkopru emenda 3 design, 3 97, 3 Min favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal kompromess A zebis fuq premessa 21 A għabbażi tal-emenda reġi 11 3, 3-7, u empli 28 min favur kontra astensjonijiet għaddit issa kompromess BA min favur kontra BA fuq premessa 22 qed nivvotaw jikwa nispega, ma konċa nispega biex biex naġlu. Mela, premessa 22, qed inkopru e, emenda 405, 406, min favur, min kontra. L-importanti huwa li tidentifikaw dan il-kompromess. Memx għalfejn nejdu li kienem lista ta' votazzjoni qabel b'ritri differenti. Dak li huwa importanti huwa li intom tistgħu tidentifikaw li ma numru qed eh, nivvotaw fuqu u tkun tafu fuq xiex qegħdin tivvotaw sewwa. M'hemmx għalfejn tikkonvinċuni biex inbidlu l-isem. Nista' nagħmel suġġeriment eh, tgħid is-Sur Golart. Forsi nista' tgħaddi l-kelma lill-kollega tiegħek għaliex il-mod il ta' kif qed tisek qed inselu li aħna mitlufa bil-votazzjoni ma tantx hija xi sabiħa. Jiena sempliċement qed ngħid il-kollega tiegħi il-kollega tiegħek qal li ma kienx identifika l-emenda. Qed nitkellmu fuq numru differenti. Hija problema li ġa spjegajnija. Importanti li identifikaw li mill-emenda ħan ikun nistaw nivvotaw. Mela, għan nivvotaw fuq emenda B A. Min favur? Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nadu l-kompromess BB, premessa 24 u qed inkopru emenda 420 u kont 8. Emenda 420 kont 8, premessa 24. Kompromess B, min favur, min kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa, naddu għal kompromess be ċe. Premessa 25 u għawnek edin inkopru emenda 10, 422, 4, 2, 4, 428, 4, Empli 29, Itra 36, Reġi 13, Envi 4, Premessa 25. Kompromess beċe min favur, min kontra, astenzjonijiet, għaddit, mela naddu għal emenda 432, votazzjoni, eh, b'emenda bil fum Għalek, aħna ħan votaw bħala emenda bil fum min favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa naddu għal itre 38, anzi, be kompromess be D. Skużawni. Kompromess be D, premessa 26, et inkopru emenda 11, 436, 438, 440, kont 10, kult 8, Mela, kompromess beder, premessa 26, minu favur, min kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa, naddu għal itre 38 u għanna votazzjoni maqsuma jġifiri għan votaw fuq itre 38 żewġ partijiet. Mela, l-ewel parti, min favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, it-tini parti, min favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Issa kompromess BE, premessa 27. Hawnhekk qegħdin inkopru emenda 452, 53, 55, u itre 39. Premessa 27, kompromess BE minu favur kontra Tixtiqu li niqra? Premessa 27 mi ġdida, sa fenna fjena. Mi ġdida, sempliciment biddilna titlu kompromess BE. Premessa 27. Hija l-unika ħaġa li għandna fuq premessa 27 sa suppost s-sebu għadi. Tajjeb, mela, minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa kompromess BF fuq premessa 28 u hija bbażata fuq emenda numru 12. Kompromess BF minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess BG. Votazzjoni maqsuma bit-talba tal-ICR bazata fuq premessa 29 u tkopri emenda 33, 13, 470, 75, 81, 84, itra 40, NV 81 u tran 15. Mela, qed nitkellmu fuq eh, premessa 29, mela, mizbata s-sena naqsuma votaw fuq l-ewwel parti il-kompromess kollu kamu mingħajr il-klim with particular recourse to the flexibility instrument minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti tal-istess kompromess. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal kompromess BH fuq premessa 30. Edin inkopru emenda 491

min favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa, kompromess be je premessa 32 fejn qed kompromenda 503 kontra 14 kull 10 NV22 reġiz 17 u itre 44 e Min favur kontra astenzjonijiet għaddit. kompromess be ke fuq premessa 33 qed inkopru emenda 14, 506, NV 23 u kont 15. Minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nadu għal kompromess BL premessa 34 fejn qed inkopru emenda 517 kont 16 eh, u trans 17. Minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess BMR premessa 35 ibbażata fuq emenda 523 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa, Issa naddu għal citation, emenda 81. No, this is on the title, the title. Għan eh, votaw fuq il-titlu, l-ewel fuq il-kwotazzjoni, il-citation. Jista' jkun anka block vote mela minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa nem rivotaw fuq emenda 77 fuq it-titlu min favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nadu għal 78 eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ 79 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ u emenda 80 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nirringrazzjakom. Mela, issa nistaw naddu għal votazzjoni fuq il-test ta' kif ġi emendat b'vot roll call. Għalek, niftaħ il-votazzjoni. Vote is closed. Votazzjoni magħluqa mela għaddiet 66 favur, 9 astenzjoni, 13 kontra. Issa nħallu l-applaus għall-axħar. Nivvotaw fuq il rezoluzzjoni leġislattiva, il-votazzjoni roll kolla darbohra. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. 69 favur, 13 kontra, 6 astenzjonijiet. Issa se nivutaw fuq id-deċiżjoni sabiex nitlu fin-negozjati mal-Kunsil. Minu a favur? Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. sebgħin favur, sitta kontra 11 l-astenzjoni. Għanna maġġoranza assoluta nistgħu nistaw niftwu tjarugu. Nifraħlek. Nifraħ li rapporters. Sinna di l-mikrofonu. Lura l-President. grazie ħafna Roberto. Roberto, irridu nkunu konxi ta' dak li aħna ksibna unik. Peress li l-Kummissjoni ippubblikat il-proposta tagħha sabiex temenda ir-regolament fit-13 ta' Jannar. U issa ivvutajna fuq dan it-test u għalhekk nistgħu nibdew in-negozjati mal konsil għalhekk nixtieq nifraħ lil Sul Bullman u Sul Fernandez nixtieq uh, nifraħ il shadows u dawk kollha li ħadu sem fit-tfassil ta' dan it-test 3000 emenda. Kulħadd uh, kien naħseb eh, konxju ta' din l-sfida u qed nieħu gost ukoll li kien hemm din l-atmosfera ta' fiduċa reċiproka għax kien hemm 13 il-kumitat, tnejn kumitati konġunti imma hemm żewġ kumitati taħt regola 54 u disa kumitati taħt regola 53. Għalhekk mela irnexxielna kizba kbira nishtiq nirringrazzja lil dawk li għedin fis segretarjat li għamlu hidma eccellenti. Ils ont travaillé pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris. Uma ħadmu kull sija, kull ġurnata u ħadmu u koll eh, fit-tmim id U ma kienx dejjem faċli għal kulħadd biex jisegwu id dettalli ta' kull linja li konna t-nivvotaw fuqa, ma rridu nafdaw li rapporters u nishtiq nirringrazzja ċeru kol il-xol ma kienx faċli fi żmien sija irna xilna aħna namlu dak li xtaqna namlu. Fil-24 ta' ġunju se jkollna bżon nafsu fuq il-negozjati mal-Kunsill, se jkollna bżon ninvolvu lil kulħadd u nittama li l-Kunsill ħajkun jista' jaħdem eh, fl-imkien magħna, kun jista' juri l-fiduċa fina għax aħna ma nixuqux li l-fond ta' garanzi dana jkunet jafas il-fondi Ewropej ma manx ux li jkunu għat jafsu fuq Horizont 2020 jew fuq il-Connect eh, Europe din il-facility. Għalek, mela, Sur Bunlen, inti tixtieq tiħu l-mikrofonu. Iva, grazzi, nixtieq. Narġa nati ringrazzjament tijaj u nixtieq nibda bil-ko rapporter Jose Manuel Fernandez aħna niġu minn żewġ kumitati differenti kellna mandat eh, mill-kollegi fuq il-kumitati tagħna imma kellna bżonn rappreżentaw l-interessi tal-ħafna kumitati li kienu involuti nixtieq nirgazzjakom għall-appoċ l-istil, il-fiduċa reġiproka nishtin ringrazzja shadows u kol għaxol taħħom mux biss shadows mill-komitati tana prinċipali imma mill-komitati l-oħra u kol għaxamlu xol eccellenti u eh, dak li eh, ħloqna dan imur li lin mill-interess tal-komitati individuali, mill-partiti individuali u nishtiq nirringrazza l-assistenti kollha, nishtiq nerġa nati ringrazzjament baċer it-tradutturi u u dawk li eh, kidbu faslu t test dokumenti nixtieq ngħidilkom li ż-żewġ segretarjati li rappreżentaw il-podju. Il-podju dawn ħadmu enu sabiex jamlu dan il-proġett realtà u nishtiq nirringrazzja żewġ presidenti għax huma irnexxielhom immexxuna jgħinuna noħorġu minn situazzjoni diffiċli, issa għanna parlament maqutu dan il-mandat b'saħħtu ħaj jippermettilna nikkonkludu dan il-proġett b'ħafna suċċess Super Landers. Grazzi. Eh, naqbel eh, ma' Ugo Bullman u najt li naqbel eh, ma' da kollu li jintqal u se nerġa nibat lura u koll dan il-ferħ lura l-rapporter nixtieq nibda billi nirringrazzjah għal mod kif ħadem u nixtieq ukoll nirringrazzja xadows kollha l-attitudni li juraw jiena ninstab ċert li permezz ta' dan ir-rapport se nkunu nistgħu aħna ninkludu l-opinjonijiet u l ħisib kollu ta' dan il-Parlament. Jiena naf li maġġoranza tal-MPs tal-Parlament Ewropew jistgħu jaraw l-opinjonijiet tagħhom riflessi f'dan ir-rapport. Ix-xogħol kien wieħed diffiċli, diffiċli għalina sabiex naslu għal konsens kif ukoll konsistenza. U jiena naħseb li dan ir-rażultat dan din il-maġġoranza li għandna maġġoranza kbira favur dan ir-rapport dan qed jippermettilna nitlu fin-negozjati bi pożizzjoni b'saħħita bi ħafna fiduċja u turija wkoll li l-Parlament jixtieq li l-pjanta Juncker il-Parlament jixtieq eh, li l-iskeda ta' żmien tkun l-iskeda li ġiet proposta, grazzi ħafna u nixtieq nirringrazzja lil daw kollha involuti f'dan il-proċess għax-xogħol tagħhom għall-ħidma tagħhom li dana permessa dan ix-xorna xina niksbu dawn ir-riżultati ferm pożittivi. Konformità ma' dispożizzjoni ta' artiklu 73 it-tim ta' negozjaturi ħajkunu ċer, rapporter u shadows mill-kumitati l-prinċipali u b'konformità mal-konferenza tal-presidenza din id-deċiżjoni dawk li eh, jifas l-opinjonijiet minn dawk il-komitati taħt 54 itre u tran se jkunu parti mill-tim ta' negozjaturi skont artiklu 5 Punt 2. Asa E u artikli 18 u 19 tal-proposta tal-Komissjoni un bat dawk il-Komitati li jgħatu l-opinjoni taħt artiklu 5-3 eh, eh, status eh, imsaħħaħ jew plus u il-Komitat Komita se jkunu parti mill-negozjati skont part artiklu 5.2 Asa E 5.2 erba u ħamsa 5.4 u koll. U grazzi ħafna, issa nistaw nal u din il-laqa. Grazzi.